Issa naddu għad dikjerazzjonijiet mill-Kunsillu mill-Kummissjoni fuq ir-rapport ta' progress tal-2011 dwar l-Albanija. Bekk issa ngħaddi l-kelma minnu fih fisem il-Kunsill il-Ministru Markullis. Uh, thank you, Madam President. Grazzi, Signora President, membri onorevoli. Jiena nilqa din l-opportunità biex nieħu sehem f'dan id-dibattitu Illejla l-Albanija huwa pajjiż importanti fir-reġun. Aħna nikkopuraw b'mod wiesa mal-Albanija firxa wiesa ta' oqsma u jkollna kuntatt estensiv għal dialogu politiku. Ir-relazzjonijiet tagħna tisiru dejjem aktar importanti, jirreflettu il-rwol dejjem jikberu dejjem importanti tal-Albanija fir-reġun. Huwa involut bisħieħ mod partikolari f'inizjattivi reġjonali per pereżempju il-Kunsill ta' Kooperazzjoni Reġjonali kif ukoll il-proċess ta' kooperazzjoni għaxlok. Barra minn hekk, l-Albanija kien l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa matul is-sena 2012. Nixtieq nirringrazzja lill-Parlament Ewropew għal kontribuzzjoni tiegħu għal dan id-dibattitu. Mod partikolari nixtieq ħajru koll il-rapporter Nikolas Huntis għal xogħol siwi tiegħu. Jiena naħseb li huwa xogħol tajjeb ħafna li fuq u l-Kunsillu l-Parlament jistgħu jablu. Fil-konklużjonijiet adottati il-bira fil axija il-Kunsill laqa il-progress li nkiseb minn l-Albanija biex iżommu b'konformità ma' 12 il-prioritajiet ewlenin li ġew misħuqa fil-opinjoni tal-Kummissjoni tal-2010. Dialogu bej il-Gvern u l-Oppożizzjoni tiebet mod importanti u dan witta triq biex ikun hemm progress tant meħtieġ biex jitwettqu l-kriterji politiċi esħobija tal-Unjoni Ewropea. L-Albanija laħqet tlieta mill-erba prioritajiet u qiegħda fit-triq it-tajba biex tkompli timxi l qoddim Dawn jokopru il-funzjonament tal-Parlament, riformi elettorali u riformi tal-amministrazzjoni pubblika. Inkise progressu kol fuq sma oħra li għandhom xorta waħda prioritajiet, per eżempju, naħħu l monetajiet għall uffiċjali olin fuq livell pubbliku, imħalfin u uh, zida fis sekwestru tal-assi ta' kriminali ħadna nota ta' rekomendazzjoni tal-Kommissjoni biex natu status ta' kand pajis kandidat dejjem jekk ikun hemm konformità ta' progress ta' ċertu kriteri ta' riformi ġudizzjarji, riviżjoni ta' regoli ta' proċedura u regoli parlamentari. Fl-istess ħin, rridu najdu li l-Kummissjoni intalbet tagħti rendi kont Meta jinkiseb dan il-progress, rridu nqisu wkoll azzjonijiet oħrajn minnaħa tal-Albanija biex jġiddu l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Hemm oqsma oħra fejn minnaħa l-oħra neħtieġu li nkun hemm iktar sforzi mill-Albanija. Dan jinkludi kwistjonijiet ta' stat ta' dritt, tisħiħ għall-indipendenza tas sistema ġudizzjarja, l-effiċenza fil-kontabilità u l-protezzjoni tal-minoranzi. Dawn huma kollha ċentrali għal dawk il-pajjiżi għal-mixja tal-Albanija lejn subija fl-Unjoni Ewropea. E permettu li nagħlaq billi nirreferi għall elezzjonijiet parlamentari tas sena d-dieħla. Il-kol nafu l elezzjonijiet fl-Albanija ħafna drabi ġew kontestati suċess fil-elezzjonijiet ta' ġunju sena diħla jkunu essenzjali biex juru li hemm impenn tal-partiti albaniżi kollha għar-riforma elettorali. Dan ikun test kruċjali biex ikun hemm il-ħidma sfiqa tal-istituzzjoni demokratiċi tal-pajjiż. Dialogu politiku kontinwu ser ikompli flimkien ma' sforzi kontinwi ma' kollha koperti mill prioritajiet ewlenin. Dan ser jibqgħu kritiċi għal proċess ta' riforma kif ukoll għal futur u l-progress tal-Albanija lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi, Signora President. Grazzi, Ministru. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Fule. Grazzi, Signora President, membri onorevoli, Ministru, nixtieq nirringrazzja l-Parlament u mod partikolari l-rapporter Sur Huntis għal rapport eċċellenti fuq l-Albanija. Nilqa il-rapport u l-appoġġ fuq il-rapport tal-perspettiva Ewropea tal-Albanija u rikonoxximent tal-potenzjal tal-proċess ta' integrazzjoni bħala xprun il-qoddim għal riformi kif ukoll kooperazzjoni politika bejn il-partiti fil-Albanija. Il-rapport huwa b'konformità kbira mal-rekomendazzjonijiet u l-istimi li għamlet il-Kummissjoni mill-pakket ta' tkabbir u jikseb bilanċ siwi bejn rikonoxximent tal-kisbiet li għamlu l-Albanija kif ukoll li nisqu biex inkomplu l-implementazzjoni ta' riformi fil-pajjiż floqsma kollha taħt it-tnax il-prioritajiet ewlenin identifikati mill- l-opinjoni tal-Kummissjoni tal-2010 fuq l-applikazzjoni tal-Albanija għal sobija fl-Unjoni Ewropea. Ippermettu li issa nirreferi għal rapport ta' progress tal-Kummissjoni tal-2012 fuq l-Albanija. il rapporta din is-sena jirrifletti xi ħaġa ġdida fil-pajjiż. Dan joffroq mill-implementazzjoni tal-ftehim politiku ta' Novembru 2011 bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern. Dan il ftejim wera li hemm it-tmiem tal-istaġnar politiku u itta triq għal iktar kooperazzjoni bejn il-partiti fuq livell wiesa biex bekk riformi jkunu possibbli foqsma taħt il-prioritajiet ewlenin ta' din l-opinjoni. Meta nqisu dan il-progress, il-Kummissjoni Imbagħad irrikomandat li natu l-istatus ta' pajjiż kandidat lill-Albanija dejjem soġġett għal twettiq tal-miżuri ewlenin fil-qasam ġudizzjarju f'riformi tal-amministrazzjoni pubblika u twettiq tal-regoli ta' proċedura tal-Parlament. Aħna konna ċari dwar x'teħtieġ tagħmel l-Albanija biex kompletimx timxi l-qudiem fil-modija ta' integrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea Sfortunatament, it-mexxejja politiċi tal-Albanija mhux dejjem kienu kapaċi eh, kunu konsistenti biex ikollhom integrazzjoni Ewropea fil- fil-qoċċata tal-agenda politika tagħhom u mhux dejjem kienu lesti jagħmlu il-kompromessi politiċi meħtieġa li huma appoġġ bejn il-partiti għal riformi fondamentali u dawn li huma tant meħtieġa il-kondizjonijiet neċessarji għadhom pendenti u għalhekk hemm bżonn inkomplu nħeġġu l-ħbieb Albaniżi tagħna u l-Gvern u l-Oppożizzjoni biex ikomplu jiffokaw fuq il-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad il-miżuri fuq medda qasira ta' żmien li semmejt hemm ħafna sfidi li tiffaċċja l-Albanija, speċjalment fl-istat ta' dritt li ġie misħuq fir-riżoluzzjoni tagħkom dan huwa fil-qofol tal-approċċ tal-Kummissjoni għal tkabbir l-pertenenza għal dan il-progress huma essenzjali f'dan ir-rigward. L-Albanija trid tkompli tibni fuq dak li diġà kisbet. Trid tkompli tikkonsolida u issaħħaħ il-livell politiku. Dan huwa essenzjali jekk titkompli tibni fuq ir-riformi li għanda. L-Albanija teħtieġ turi iktar evidenza u turi riżultati konkreti fi ġlida kontra l-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus u l-kriminalità organizzata. It-twettiq tal-elezzjonijiet parlamentari f'Ġunju tal-2013 jekk ikunu suċċess dawn ikunu element importanti għall perspettivi ta' integrazzjoni tal-Albanija fl-Unjoni Ewropea naqblu ma'kom fuq relazzjonijiet tajbin ta' biberija mal-Albanija u l-importanza l-istabilta fil-reġun. Dawn elementi essenzjali tal-proċess ta' integrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea. Irridu nibatu sinjal b'saħħtu l-Albanija ta' ħeġġa biex ikomplu bil-pożizzjoni kostruttiva reġjonali tagħhom u nisħu lill-mexxejja politiċi tagħhom l-importanza li jkun hemm messaġġi ċari li promuovu kooperazzjoni u relazzjonijiet tajbin mal-ġirien mal-pajjiżi ġirien. Ippermettu li nala billi nirringrazzjakom il-koll membri onorevoli tal-appoġġ kontinwu tagħkom li huwa essenzjali għal proċess ta' tkabbir in ġenerali u anki għall isforzi albaniżi biex jimxu l-qoddim. Jiena nħares l-qoddim biex inkomplu d-dibattitu. Grazzi. Grazzi, issa naddi il-kelma fisem il-gruppi politiċi nibdow l-ewwel net bil-grupp SND, anzi le, skużawni tajt il-President, nibdow bil-grupp GUE NGL l-Onorevoli Juntis għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Signora President. Aziz kollegi, minkejja il-fatt li Il-rapport tagħna fuq l-Albanija qed niddiskut uħ fl-istess ħin kważi mal-Kunsill li ser d deċiżjonijiet li semmiet il-Ministru wara kollox, jiena naħseb li il rapport għandu l-importanza tiegħu xorta waħda ġi votat huwa frott l-sforzi tal-gruppi politiċi kollha. Lek nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha, speċjalment ix-shadow rapporters, għal kontribut tagħhom għall appoġġ tagħhom. Eżis kollegi, ir-rapport fuq l-Albanija jisħaq l-fatt dar darboħra li jekk din tkun ix-xewqa tal-poplu Albanis, allura aħna rridu naċċettaw l-Albanija fostna u nippormettu inċentivi għal l-Albaniżi biex ikunu jistgħu indirizzaw il-problemi ta' istituzzjonijiet politiċi tagħhom, korruzzjoni, stat ta' dritt, drittijiet tal-ħaddiema, eċetera, eċetera. F'dan ir-rigward dan huwa punta tħassib tas-soċjetà Albaniża kollha. Huwa importanti għal ċittadini Albaniżi. Ir-rapport ovvjament jisħaq ukoll fuq problemi speċifiċi. Madana kollu permettu li nikkommenta fuq ċertu kommenti li għamel il-Prim Ministru Albaniż dan l-aħħar. Dawn l-istqarrijiet saru wara l-approvazzjoni ta' riżoluzzjoni fil-Kumitat tagħna AFET tal-affarijiet barranin. Sfortunatament dawn l-istqarrijiet ixekklu il-klima tajba f'dan ir-reġun minkejja stqarrijiet li kienu kontra dawn dan l-interventi aħarin ta' nazjonalizmu rridu ġivetati fil-futur. Dawn l-istqarrijiet ma mhix ġustifikati, speċjalment f'dawn ir-reġun tal-Balkani tal-Ponent. Dan jirrappreżenta li l-fatt li aħna pal istituzzjonijiet Ewropew u l-Parlament Ewropew irid jieħu pożizzjoni soda kontra dawn it-tip ta' sqarrijiet biex bekk nipromovu relazzjonijiet bejn l-Albanija u l-pajjiżi ġerien. Mhux biss għal anijiet tal-proċess ta' integrazzjoni, iżda anke biex ikun hemm iktar sigurtà u stabilta fil reġun Grazzi. Grazie. Grazie ħafna. Naġġu issa l-Onorevoli Kuken, żewġ minuti. Jiena nilqa dan ir-rapport, nifraħ l rapporter u nifraħ ukoll l-Albaniżi għal kisbiet tagħhom. Nixtiequ ninkoraġġuhom biex ikomplu jibnu fuqhom. Il-Kummissjoni tat sinjal pozittiv b'saħħtu l-Albanija fil-rapport ta' progress tagħhom e ankabilità abilitata status ta' kandidat sakemm dawn jilħu tliet kundizzjonijiet li għadbaqa' indipendenti. Dan għandu jkun spinta għall-Albanija fil-progress tagħha fl-integrazzjoni Ewropea. U dan huwa kruċjali għal raġunijiet li ħansemmi. L-għanet, l-agenda tal-Unjoni Ewropea ma tistax taqsam il-politiċi fl-Albanija u laqas manda tintuża bħala mod ta' kif wieħed jagħmel in-negozjati għandha tkun l-unik mezz ta' unifikazzjoni. il rapport isemmi u japprezza l-sforzi li saru sissa, imma il-dialogu politiku u l-kooperazzjoni eh, politika fuq l-Aġenda Ewropea ma trix tkun selettiva, ma tkun edha imnaqxa ġo sistema u f'dan eh, il-rigward għanna xi tħassib. L-Unjoni Ewropea kienet espliċita u ċara fl-aspettativi tagħha mill-Albanija. Emma prioritajiet ewlenin qabel ma jittieħdu l-passi li jmiss fil-proċess. Il-kredibilità ta' dan il-proċess għandu jkun ibbażat fuq kondizzjonalità rigoruża imma ġusta u eh, għandhom jintleħqu l-affarijiet li aħna qbilna fuqhom eh, l-Albanija għat għanda ċans tajjeb biex tamel progress u timxi lejn l-Unjoni Ewropea. Ġifiri, eh, issa wara ħafna żmien kena dan ir-rapport tajjeb. Imma, għad baqa xisir elezzjoni elezzjoniet ma ċans ieħor ta' kif uh, jistaw juruna kif il-politiċi u l-mekkanizmi qegħdin imnaqxa qegħdin fil-valuri demokratiċi. Grazzi ħafna. Grazzi. Alessendi. Il-kollega Luce, kar minuti. Grazie President, Ministru, kollegi, il-grupp tiegħi Soċjalisti u Demokratiċi nappoġġaw bisih l-adeżjoni tal-Albanija fl-Unjoni Ewropea. Illum qegħdin niddiskutu il-rapport tal-progress l-Albanija f'dawn l-aħħar 12 xahar għamlet progress enormi. Dan il-progress huwa ibbażat fuq kooperazzjoni bejn u fost il-forzi politiċi ewlenin tal-Albanija mingħajr din il-kooperazzjoni bejn il-gvern u l-oppożizzjoni dan il-progress ma jkunx possibbli. Għalhekk jiena nixtieq insejjaħ lil ħbib tagħna fl-Albanija, kemm fl-oppozizjoni u fil-gvern biex ikomplu mixin f'din it-triq, għax mingħajr din il-kooperazzjoni ma jistax ikun hemm aktar progress f'dawn l-oqsma illi tiġa jsemmew mill-Ministru u mill-Kummissarju li jkun kruċjali is-sena d-dieħla huma l-elezzjonijiet mhux biss ir-riżultati ta' dawn imma anke l-proċess kollu elettorali kemm qabel l-elezzjoni kif ukoll wara u matul l-elezzjonijiet. E, fl-aħħar elezzjonijiet e, reġjonali u nazzjonali kien hemm ħafna problemi u importanti li din id-darba f'Ġunju tal-2013 ikun hemm progress F'dan il-proċess elettorali fl-aħħar net nixtieq nsemmi wkoll kustjoni oħra u din hija l-kooperazzjoni reġjonali. Sissa l-Albanija kella rol kostruttiv u pożittiv fir-rigward tar-reġjun, fir-rigward tal-Fajrom u l-Maċedonja u l-Kosovo. Kif semma r rapporter tagħna riċentement Kien hemm anka xi ftit f'Tirana illi e, kienu naqra il-bulejn il nazjonalizmu u naħna ma nħossux illi dan huwa il-mod ta' kif għandu jkun hemm il-progress la l-Albanija u laqqas ar-reġjun għalhekk aħna nitolb nixtiequ inħeġġu lil forzi fl-oppożizzjoni u fil-gvern biex ma jisemmuġa din it-tip ta' retorika. L-Albanija hija eh, huwa pajjiż kruċjali għalina huwa importanti ħafna u sissa l-Albanija kellha rwol kostruttiv ħafna u nispera li jibqaw mixin f'din it-triq. Jiġifieri fi triq lejn l adżjoni sieħa fl-Unjoni Ewropea. Naddu issa għal um, kollega Cornelisen għal uh, żewġ minuti u nofs għal ħodor. Grazzi ħafna, President fil rigward tal-Albanija, Waħda, wieħed mill-aktar tassib li għanna huwa il-klima politika, in-nuqqas tarida illi jikkoperaw eh, bejnietom il-partijiet ewlenin. Jider li f'din l-ħar sena kien hemm xi progress u anka l-Parlament jidher li qed jaħdem b'mod tajjeb. Imma issa erġajt minix daqshekk konvinta. Eh, kienem, f'Novembru kienem tlet atti leġislativi li maddowx mill-Parlament minħabba eh, ġlidiet fis-setat eh, tal-setat tal-poter. U sema u kol illi il- Il-Kroati fl-Albanija kien ħajna tal-om passaport għal-Banis. Uh, u inħol u problemi. Kienem laqaw kol mal-parlament li ġit kanċellata kelli l-bagalja l-esta pakjata u kont ħerqana ħafna li kunem din e, e, dan id-dialogu mal-oppozizjoni u e, mal-gvern ma donnom huma ma minna ħata ma kienux ta' sekra għanin għal dan id-dialogu u dan kollox qabel laqgħa tal-konsilli kienet importanti ħafna. Iġifiri għamlu l-isforzi kolla eh, taħħom daw biex jirvinaw iċ-ċans li jkunu pajis kandidat. Ma nafx għal fejġera dan. Jiena naħseb illi l-kampanja elettorali tiġa bdiet minn issa u uh, għalek ma tawx kas xinija l-agenda tal-pajjiż u l-agenda tal-ħtiġijiet tagħhom. Jiena nixtieq li nkunu nistgħu natuwa l status ta' kandidati ma jiena jiddispjaċini ngħid li l-politiċi reġgħu qegħdin jiġildu għall-poter bejniethom nu għalek eh, qabel eh, ma jkollhom il-prioritajiet ċari f'moħħom l-affarijiet ma jistgħux jagħmlu progress għalek eh, sur Bariċe. Fl-interess tal-ċittadini tagħkom jekk joġobkom qisu dawn l-affarijiet li għadni kemm semmejt. Issa, l-onorevole Annaku għal minuta u nofsa. aħna napprezzaw kwalinkwa appoċ illi qed jagħmlu l-Albanija eh, biex eh, biex eh, jagħmlu progress u nixtieq nirringrazzja rapporter tal-rapport ehm, eh, tagħhom. Jien qed nassumi li għalissa l-Albanija mi se tingħata l-istatus ta' kan eh, kandidat minħabba li ma leħqitx itnax il-punt illi kellha Pero, Però hawnhekk qed nippruvaw aħna nagħtuhom stimolo biex ikunu jistgħu jifmu aħjar l-affarijiet u anka biex jirranġaw l-affarijiet bejnietom il-partiti politiċi anka biex jindirizzaw il-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni u anka l-korruzzjoni fir rigward tal-ġudikatura u anka drittijiet tal-bniedem fir rigward tal- propieta u dritt li wieħed ikollu il-proprjetà. E, hemm anka kwistjonijiet oħra li huma pendenti Meta, Sur Verisha mar Flora biex e, jiċelebra l-anniversarju tal-ħolqin tal-istat tal-Albanija, wasama ħames pajizi fejn hemm il-minoranzi e, ċittadini Albaniżi li qegħdin f'minoranza. Din id-darba e, prova id-dawar id-diskors li poġġa il-pajjiż iktar fid-del biex nejteka. huwa semma illi eh, eh, dawk illi qegħdin jaħdmu barra mill-pajjiż u jibatu l-flus pajjiżhom eh, ma jistgħux jitqisu bħala f'minoranza u aħna ħassejna illi dan l-attentat kien wieħed nazzjonalista wis u għalhekk u jista' jwassal għal pożizzjoni negattiva min-naħa tal-Kunsill l-Albanija ħajkolla l-problemi minħabba l-problemi interni, mux minħabba pressjoni esterna. Il-Onorevoli Kirillov għal-minut. Grazie ħafna President, Komissarju, l-ONET, nishtiq niftraħ l-rapporter fuq dan il-rapport. F'dan il-rapport għanna diskrizzjoni ċara tal-isfidi li għandhom d-dimom eh, l-Albanija jekk hija trid tagħmel progress hemm numru ta' diffikultajiet li jridu jintelbu biex eh, tkun tista' issir membru tal-Unjoni Ewropea. Hemm problema E, naqra iktar e, ovvja minn oħrajn li hija il-nazzjonalizmu e, li anka semma dan l-aħħar meta kien qed jiġi ċelebrat il-mitt anniversarju mill Dawn it-tip ta' stqarrijiet ehm, eh, b'sens ta' nazzjonaliżmu ħaj żid it-tensjoni etnika eh, u naħseb illi rridu eh, nwissuhom illi dawn it-tip ta' stqarrijiet mhumiex aċċettabbli. L-Onorevoli Possolt, Posolt għal minuta nofs. Naħseb jiena dawn L-Albanija eh, ila eh, teżisti għal żmien twil fil-Kungress ta' Berlin ġew injolati fl-1888. U eh, fil-1912 meta reġaw ġew definiti il-konfini kien hemm problemi oħra kien hemm mbagħad anke l-massakru f'Kosovo u Dan kollu eh, ġi deskritt f'ktib eh, dan il-ġenoċidju li seħħa mill-Serbi reali u li anka saret investigazzjoni dwaru. Il-mit anniversarju wassal għal diskorsi Sqarijiet forsi eh, għalkemm ma kinux għaqlin daw l u wieħed forsi jista' jifhimhom għal ħbib tagħna fl-Albanija aħna u ngħidu li l-konfini, l-frontieri mhumiex se jinbidlu. Aħna anzi rridu neħħu l-konfini li jeżistu u rridu nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna. Hemm ovvjament affarijiet, kussanijiet li mhumiex taqsek għaqlin u Jekk uh, aħna aħna ma nagħtuhomx libertà u ma nagħtuhomx il-viżas fl-Albanija u jekk eh, inkomplu Eh, ma nqisux il-minoranzi eh, albaniżi f'pajjiżi oħra allura ovvjament li ħajkun hemm eh, dawn l-isqarrijiet negattivi. Veru rridu nagħtu il-kritika tagħna, imma rridu noqogħdu attenti wkoll għax fil-Kostituzzjoni Serba hemm ċertu isqarrijiet li għandhom xaqsmu anka mal-Kosovo, ġifieri hemm Importanti għalina li aħna nagħtu l-istess, l li l lil kulħadd. Grazzi ħafna. Naddu issa għal catch DI. U kalem l-Honorable Tusas. ir il li għanna għanda tħares lejn il-kriterji tal-evalwazzjoni għall-Albanija biex din tiseb mal-Unjoni Ewropea. Għawnek għanna u dimna eh, attentat kapitalist biex nipruvaw ninvadu l-Albanija u nisfruttaw il-rizorsi u il-ċittadini tal-Albanija u qed nippruvaw ukoll eh, eh, nagħtu saħħa lil eh, partiti politiċi li anka jisfruttaw lil ħaddiema dawn huma regoli tad-deb tal-kapitalisti li qed jagħmlu l-oppressjoni tagħhom fuq il-pajjiżi tal-Balkani aħna ma rridux l-Albanija tissieħeb fl-Unjoni Ewropea il-ħaddiema huma sfruttati fl-Unjoni Ewropea u aħna eh, nitilqu mill-Unjoni Ewropea u għanna eh, nikoperaw ma nisbis u nżommu f'maħna l-interess komuni. Naddu issa għal komissarju Fule. Mela għaw blue card għal-kalimi. Jiena favur illi l-Albanija tisieħ fl-Unjoni Ewropea, għalek nixtieq li lill-Onorevoli Tusas. X'jaħseb huwa dwar dan l-Albaniżi innifisom xie ikollhom id-dritt jgħidu huma jekk s-sieħbu fl-Unjoni Ewropea eh, jew le. Ovvjament, eh, il-poplu albaniż għandhom id-dritt illi jiddeċidu huma imma bħala partiti politiċi aħna responsabbli illi ngħidu x'inija l-pożizzjoni tagħna mhux biss fuq l-Albanija imma anka fuq pajjiżi oħra. U aħna lek ma rridniex anka l-Greċja li eh, eh, li l-Greċja tissieħeb fl-Unjoni Ewropea bl-istess mod ma nixtieq li l-Albanija tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Madam President, um, honorable members, uh, I'm... Onorevoli membri, President, Signori, jiena kontent ħafna li qiegħed biex uh, nagħmlu dan l-iskambju ta' opinjonijiet fuq uh, il-ġejjieni tal-Albanija dwar eh, il-rezoluzzjoni u l-messaċ ċar għall-Albanija. L-għennet rridu nalfu xol, ibes il sar u anka rridu ninkoraġġu namlu kuraċ li l-partiti eh, politiċi biex ja, ikomplu bil-proċess ta' riforma tagħhom u bil-progress tagħhom. Bħal Parlament Ewropew Ewropew aħna wkoll naraw li l-Albanija ikolla rabta mill-qrib mal-Unjoni Ewropea u aħna ħan nimxu mar il-rikomandazzjoni tagħna li natuha l-istatus ta' kandidat. Imma ovvjament l-Albanija mbagħad trid ukoll tagħmel il-parti ta' ħanħanna ħanatu il-rapport il-kunsel, il-kunsel ħa nurruhom bil-progress li sar anka fil-istat ta' dritt Naħseb li l-politika tagħna ħatibqa waħda konsistenti li tkun hemm l-istat ta' dritt għal benefiċċju tal-ċittadini eh, tal-Albanija u anka għal benefiċċju tal-Unjoni Ewropea nifissa. Naddu issa il-mikrofonu l-Ministru Kossaku. Signora President, Komissarju, Onorevoli Membri, L-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea tista' isseħ biss minn sforzi sinifikanti fuq livell nazzjonali u anka fuq livell u, u anka impenn kollettiv. Fuq kollox l-Albanija trid tassikura illi għandha dialogu kostruttiv u stabbli appoċ eh, ta' livell oli mit-ċittadini għal-Albanizi għal-integrazzjoni Ewropea hija bażi sinifikanti illi il-mexxejja tal-Albanija jistaw permezz taħħa jibnu din il-pjattaforma għall-interess tal-pajjiż kollu kemmu. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi għamlu progress rimarkabli f'dan f'din l-aħħar sena uh, u uh, ir-rida politika u anka waslu riżultati konkreti biex ġabu din ir-riforma li kienet tant meħtieġa jiena ġjuża illi dan il-livell uh, u li ta' impenn kompla u li aħna ħanaraw aktar żviluppi pożittivi matul il-sena 2013. Grazzi, Sinjura President. Ministro, komuniko di aver ricevuto una proposta. Grazzi Hanna. Issa, Mela nistgħu nagħlqu d-diskussjoni l-votazzjoni se sseħħ għada f'nofsinhar. Issa id